missjoni bla problemi li tista' eh, tbiddel situazzjoni u se tiġi ikkonsidrata f'ambitu ta' handicap eh, naturali, żvantaġġ naturali. Grazzi ħafna Kummissarju. Nara għal daqstant id-dibattitu nkun qed nivvotaw fuq dal-punt għal darboħra ġematej oħra fi Brussell waqt il-sessjoni eh, plenarja. Fadlinna punt wieħed fuq l-aġenda rapport Richard Ashworth, simplifikazzjoni tal-pak. Il-rapport Erik Joġbu. Uh, President. President, Komissarju, għadin fil-fazijiet bikrin ta' dibattitu li wassal għal riforma tal-PAC għal wara l-2012. Dan il-rapport jina nissuġġerejt li uħut mill-prinċipji li għandhom jiffurmaw il-bażi ta' din ir-riforma. Jidher ċari li l-industrija agrikola trid tinbidel, tinbidel sabiex tirrifletti l-sfidi ta' żminijiet li qegħdin ngħixu fihom issa u iż-żminijiet ukoll il-ġejjin. Dawn ħajkunu affarijiet bħal pereżempju s-sikurezza fl-ikel, il-volatilità tas-suq, it-tibdil tal-klima, kif ukoll il-ħtieġa sabiex nilħqu b'mod adegwat l-ispettattiva tal-kunsinna tal-prodotti pubbliċi u ċar li l-Brexit tinbidel sabiex tirrifletti daw l-isfidi ma jidher ċar ukoll illi il-mezz kif aħna napplikaw il-pakk li jinbidel. Meta jiena ġejt biex nizzel daw il-prinċipi li għandhom jiffurmaw il-bazi ta' riforma tal pec apposta ma tax nidħol fil-dettal, għaliex id-dettal mbagħad jiġi fir-rapporti li jmiss. Li provajt niżviluppa hawnhekk kienu żewġ temi partikolari. L-ewwel net il-fatt li l pac għandha bżonn tkun iktar sempliċi, iktar ġusta u iktar trasparenti. Mbagħad it-tieni net li l-kultura tal pec trid tinbidel il- pek futura u riformata trid tkun iktar ma rridx ukoll dak il-pis kollu ta' regolamentazzjoni żejda ma tkun iffukata fuq ir-riżultati. Jiena suġġerejt erba' modi kif nistgħu inneħħu l-pis burokratiku fuq il-sizzet l qed naċċertaw li r-rekwiżiti li nagħmlu fuq l-industrija jkunu bi proporzjon mar riskju li jiġi evalwat it tinet normalizzaw l istandards ta' spezzjonijiet u naqs inneħħu duplikazzjonijiet tal-proċeduri u l istandards it-tielet net għandu jkun hemm ambitu usa għall autoċertifikazzjoni fl-industrija u rabanet irridu naċċertaw li s-sanzjonijiet li nimponu fuq il rizzizet ikunu f'proporzjon mal-daqs tal-ksur tal-regolamenti u mhux sanzjonijiet li applikaw ehm, għal kull tip ta' ksur, speċjalment meta ma jkunx it-tort tal-bidwi, fl-opinjoni tiegħi wieħed mill-għanijiet tal-pak għandu jkun li ngħinu u inħeġġu lill-industrija biex tadatta ruħha ma' dawn l-isfidi ġodda biex nagħmlu dan hemm bżonn li jkun hemm bidla fil-kuntura tal pek Hemm bżonn li tadotta approċċ aktar flessibbli irid ikun hemm iktar diskussjoni mal partijiet interessati fl-industrija sabiex navalwaw b'mod aħjar l-impatt tal-regolamentazzjoni li qed tiġi proposta u biex tkun iktar faċli li wieħed jinterpreta. Il-pak il-ġdida trid tkun tista' turi u tnaqqas l-ispejjeż tal-industrija biex iżżomm ma' rekwiżiti u trid ukoll b'mod ġust u trasparenti timmanagġi l-industrija. Dan ir-rapport jenizzel numru ta' mezzi u modi kif dawn l-anijiet jistaw jintlaħu grazzi s-sur għaxwert għandi ħafna kellima li jixtiqu jitkellmu u jgħatu l-opinjoni tagħhom fuq ir-rapport jekk is-sinjura. Ajster. Grazzi, President. Dak għandu x'jaqsam mal pisa amministrattiv Aħna rridu naqsuha din għall produtturi u il-mezzi li isemmi il-rapporter huma qawa maħna. Fil-fatt ħafna produtturi ħossuhom kważi eh, kriminali dan il-pis li għadhom jiddu jġildu kontra dil-burokrazija, l-karti kontra karti, il pektri tkun iktar sempliċi. Nidu naraw ukoll li s-suq meta jkun qed jinbidel u meta jkun hemm minqas protezzjoni mill-importazzjoni li tkun hemm bżonn li jkun hemm ċertu mekkaniżmi anke fil-futur biex jilqgħu għal dan, pereżempju l-intervenzjoni. U l-għajnuna l-esportazzjoni dana kollu ħajkun meħtieġ anke fil-futur. U kollox irid ikun sempliċi kemm jista' jkun speċjalment jekk qed naħsbu prodotti bħal ħalib dawn jeħtieġu ċertu regli regoli partikolari anke relatati mal-kwoti għax inkella. Fi żoni żvantaġġati e jkun diffiċli ħafna biex wieħed iżom kontroll. Grazzi sur ċabeta bajdi. Jina wkoll nixtieq nifraħ lir rapporter fuq dan ir-rapport. Il-proposta u l-filosofija li hemm f'dan ir-rapport hija ta' min ifaħħara. Hawnhekk dan rapport qed jipprova jgħin u lil dawk il-bdiewa li verament jagħmlu x-xogħol u jaħdmu l-art. Jiena nemmen illi fil-futur fil-pek irridu inneħħu differenzi settorjali jina nista biss nerġan li teżisti diskriminazzjoni bejn l-istati membri importanti li nissimplifikaw ir-regoli komunitarji kif ukoll l-implementazzjoni fl-istati membri. Ħantikom eżempju wieħed. Sentejn ilu l-Kunsill adotta regolamentazzjoni li għamil obbligatorja li ikollok reġistrazzjoni elettronika għall-annimali. F'ċertu stati membri fejn ma kienx hemm sussidji. Il-bġiewa kienu disprati. Kien hemm regolamentazzjoni żejda, birokrazija żejda, li tista' tkun ta' detriment anke għal-pek u fuq livell ta' stati membri u għalhekk dawn ir-rapporti huma daqshekk importanti. Grazzi ħafna s-sur Dofman. Grazzi President. Grazzi Sur Ashworth għal dan il-rapport eccellenti. Nasab li il-pakkija politika ta' suċċess ma' kultant aħna Naqdu nitkellmu ħafna fuq il-birokrazija u mibqax naraw l-affarijiet it-tajba. Però għal-irsi darb ma partikolari zar din hija ħaġa tajba ħafna kien ħarsu lejn il-proporzjon li hemm bejn l-isforzi li qegħdin isiru u l-appoġġ illi qed jingħata. Eh, wieħed jara li forsi mhux daqshekk valla pena li tħossib daw l-irsi tezzar, għalhekk naħseb l-importanti li forsi nagħtu premium sa xi elf euro. Però b'metodi amministrattivi simplifikati ħafna. M'għandniex ovvjament eh, ma naraw, naraw samna ħerna biss. Kellem li miss. Grazzi President. Il-rapport ta' Sur Ashworth i propona punti eccellenti kif nistgħu nissimplifikaw il-pek, użan f'moħħu il-bdiewa fissom u l-perspettiva tagħhom. Irid ikun hemm ċertu trasparenza meta wieħed juża il-flus ta' ċittadini, però din hija il-mezz u mhux lan. Aħna għandna bżonn li jkollna bidla fil-kultura, fl-attitudni il-bdiewa m'għandniex impoġġuhom f'xi tip ta' ġerarkija għandek il bdiwa u l-aġenziji, Irid ikun hemm il-kollaborazzjoni minn flok u l-Kummissjoni għandha tikkollabora wkoll. U ċara, illi anke l-aġenziji jkunu jridu jħallsu sanzjonijiet jekk ma jagħmlu xogħolhom sew. Irrid ikun hemm id-dritt li ikunu jistgħu jappellaw għal rati għant il-rati, sissa fl-Ungerija maċ memġ li possibilita. Sinjuri, simplifikazzjoni tal-politika tal-agrikoltura jadeja brillanti, ħasmija mukontrija. Is-simplifikazzjoni tfisser inqas spazzjonijiet u inqas ħela taħin tal-bdiba fit-teorija tajjeb ħafna dan. Però nixtieq niġbilkom l-attenzjoni ċertu sitwazzjonijiet fej forsi għandna nieħdu direzzjoni opposta. Jeżistu ċertu setturi tal-produzzjoni agrikola bħalma huma pereżempju l-ħobs u t-tabak fejn jaf ikun diffiċli li wieħed jissimplifika l-affarijiet. U biex nżommu il-produzzjoni f'ċertu zoni li għandhom li huma zvantaġġati dana jaf jirrakjedi sa' differenti ta' kriterji. Jiena naqbel ma l-opinjoni ta' rapporter li il-futur il, futur fil il-pek għandha tkun effiċenti u effettiva, imma dana mhux dejjem jarbot u jimxi jitfit ma' simplifikazzjoni. Surjan Peter. Grazzi, President. Il-pak <coughs> rridu namlu aktar trasparenti sabiex u bekk il-messaġġ ta' sura xorti kun jista' jitwassal aħjar dan huwa l-messaġġ it-tajjeb. Kummissjoni għamlet ħafna xogħol biex tissimplifika l-pak u naħseb illi Bekk inkunu qegħdin anki nifrankaw ħafna ħin li bdiba tagħna u jkollhom iktar ċans li fil-fatt jagħmlu xogħolhom ċe li jipproduċu l-ikel. Għalhekk jiena nittama li l-simplifikazzjoni tal-politika agrikola komuni twassal għal perjodu ta' kooperazzjoni mill-qrib bejn il-Parlament u l-Kummissjoni. Ma naħsibx li baqa li kellima li jixtiequ Eh, jagħtu l-opinjoni tagħhom ngħaddu għalhekk kummissarju Pibax biex s President onorevoli membri, simplifikazzjoni regolamentazzjoni aħjar huma prioritajiet ta' kummissjoni. Jiena nixtieq nirringrazzja lill rapporter Sur Ashworth tal-rapport eċċellenti. Dan hija din hija qasam komplikata u ta' sfida u l-Kummissjoni taqbel il-simplifikazzjoni u biex innaqsu il pisa amministrattiv għandu jwassal għal benefiċċju Eh, l-bdiwa tagħna u bekk ikollhom iktar ċans li jiddedikaw iktar ħin għax-xogħol propju tagħhom. Il-Kummissjoni tilqa il rapport li ġi preżentat il-pakkija ta' ħassib kbira l-bdiwa tagħna. U għalhekk hawnhekk aħna qegħdin naħdmu bil-għan li nisimplifikawa. Ma tulisni li għaddew il-Kummissjoni għamlet progress konsiderevoli fis-simplifikazzjoni tal-pekk u nixtieq nagħmel nsemmi ħaġa il-grupp Steiberg li jagħti il pariri l-Kummissjoni għalluna biċċar il livell tal-burokrazija għal-bdiewa tnaqqas b'mod konsiderevoli minħabba propju dawn l-attivitajiet ta' semplifikazzjoni li għamlet il-Kummissjoni, però semplifikazzjoni huwa proċess li dejjem għaddej. xogħol ħajkun għaddej ukoll fl-2010 lek. Apparti minn hekk jeżisti wkoll iktar riflessjoni fuq il pack fil-futur. Għanna ġan id-dajna b'dibattitu publiku dan ifisser li ħajkonna naħdmu l-koll flimkien biex niprofa nsibu mezzi effiċenti kif nistaw innaqsu il-pisu fl-istess ħin però nżommu livello li ta' protezzjoni tal-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea u fl-istess ħin konna qasam agrikolu effiċenti. Jan nixtieq hawnhekk kontra ambizzjoni waħda. Kultant is-simplifikazzjoni Mannix, pero namlu għaskapitu ta' ċertu sfidi, per eżempju, l-intraċabilità. Ma kenniex skandli u epidemiji fis-sena li għaddiet, pero ma nistax sempliċement inneħħu ċertu regolamentazzjoni għax ma kellniex kriżi s-sena li għaddiet, għalhekk idu noqogħdu attenti meta nissimplifikaw, m'għandniex ninsew e, it-talim li ħadna mill-passat. U għalfejn konna introduċejna ċertu regoli partikolari, idu noqogħdu attenti illi meta nissimplifikaw, għalhekk ma ninsewx dak li tallimna. Grazzi. Grazzi ħafna, Kummissarju. Dibattitu malu il-votazzjoni isiru 15 oħra fi Brussell matul il-laqa tal-plenarja tagħna. Il-laqa li jmiss għal sirada 20 April fit-tlieta mid-disa sassija. Mit-tlieta sa' 8 nofs